bħal dejjem il-kummenti tagħna fuq il-minnaħa tal-Komissjoni fuq l-amendi ser isiru kull darba. Grazzi tassew, issa nistgħu nagħtu għal mistoqsijiet orali il-kwalità ta' data statistika fl-Unjoni Ewropew tisħiħ tal-setat tal-auditing minnaħa tal-Kummissjoni permezz tal-Aġenzija tal-Eurostat. Issa nagħtu l-kelma l issur Ottamar Karas għal żewġ minuti u nofsek jogħġbok. Komissarju Liren, Sinjuri, id-dibattitu tal-lum huwa sinjal importanti ferm politiku li l-Parlament Ewropew f'dan l-istadju jishti jibgħat messaġġ il-bqija tad-dinja bħala sinjala ta' determinazzjoni tagħna. Permezza din mistoqsija orali aħna nixtiequ nkunu parti mill-proċess ta' riformulazzjoni tal eurostat u nixtiequ nagħmlu lil Nishti nagħmlu Hawnhekk Hawnhekk aħna nixtiequ nitkellmu u ngħidu li l-Eurostat għandha tkun toqgħod fuq saqajja żak li neħtieġu, din fil-fatt hija l-ewwel tweġiba leġislattiva mill anke minnaħa tal-kriżi li saret fil-pajis li sar fil-pajis tal-Greċja. Aħna nafu li il-pjan fuq ħames punti nafu li ġi rifjutat il-Kummissjoni fil-fatt għandha l-istrumenti neċessarji, però aħna issa qegħdin inkomplu naħdmu fuq dak li suppost diġa għamilna fil-passat u suppost li diġà għad nazzjoni fuq għamela permettili nisħaq dan il-punt kemm fuq il-Kunsil kif ukoll fuq il-Kummissjoni. Hemm entità ta' rida politika għall-istrumenti kollha li evolvew biex jassikuraw li l-euro ma tinsabx biss fuq eh, unjoni ekonomika ma unjoni monetarja wkoll. Aħna mhux qegħdinaw biex nimblukkaw jew indewmu l-affarijiet. Jina qed nitlob biex il-Kummissjoni tatina l-opportunità biex nkun nista' naqmlu xogħolna sew. Aħna rridu nħarsu lura u naraw fejn kienu l-problemi Dawn l-aħħar snin l-Eurostat kienet mal-istati membri. Wara li aħna nifmu eżattament ġara, analiżi ċara, bat nkun nistgħu nifmu fejn jistgħu nistgħu nirranġaw fejn kien hemm l-iżbalji. Aħna rridu indipendenza, irridu li eh, nkun nistgħu niparagonu l-affarijiet sabiex il-livelli minimi ta' l-standards ikunu komparabbli u naraw ukoll ikun istituzzjoni tajba u anki kooperazzjoni msaħħa ma' l-Eurostat Aħna rridu naraw li l-Eurostat tkun kapaċi tagħmel ispezzjonijiet mingħajr mingħajr ma toqgħod tagħti informazzjoni minn qabel li tkun ser tagħmel l-evalwazzjoni. Għandna bżonn il-sigurta soċjali, informazzjoni, għall aċċess għall-informazzjoni, xin nisman minn naħa tal-Kommissjoni, għabel ma nifanalizzaw rapport għana biex naraw li kollox jgħat postu u jekk l-istat ta' negozjati mal-Kunsil ħoloqx situazzjoni li hija aċċettabbli u biżejjed. Aħna rajna li rajna l-problemi fil-passat, pero l-aktar ħaġa importanti ju li nimxu qudiem fil-ġejjien. Sharon Bowles. Uh, thank you. The... Issa Signora, Signora Bowles, il-Komitat tal-Affarijiet Ekonomiċi u Ekonomiċi Monetarju huwa maqut li l-Eurostat għandu jiġi msaħħa u aħna dan l-aħħar snin konna qed infittxu mod kif nistgħu nollu eh, il-livell tal-istatistika. Aħna nafu l-esperjenza tagħna u nafu li fl-2005 il-Kunsill kienet ta' mistħija meta rajna il-situazzjoni sitwazzjoni tad-dejn u din dajfet il-pat ta' stabilita u tkabbir bl-istess mod ċaħdet is settat tal-verifika eh, l lil l-Eurostat. U l-għar diffiċ biex wet jikseb fiduċja, u għasta fiduċja kontribwiet għalfejn b'dan l-axħar diffikultajt li stati membri kellhom joħorġu ħafna flus fuq il-mejda u anki impenji politiċi minnaħa tal-Kunsil tal-Ekofin. Daw ma kienux biżżejjed xorta waħda. Aħna fl-aħħar mill-aħħar rajna wkoll li issa minħabba il-fat li din hija ċavetta li tista' tagħmel il punti l-oħra, miżur l-oħra effettivi, rridu ikolna Situazzjoni ċara ħjar fuq l-Eurostas u mhux biss wedjet fix-xejn u klim fira, aħna rridu kwalità tad-data sabiex bekk din tkun fuqta u nixtiequ wkoll neżamminaw l-input eh, għal kontijiet nazzjonali u li tingħata eh, biżejjed setat lill-Eurostat. Ankallu mill-ġurnata l-Konsil tal-Ekafon il ċertu kondizjonalitajiet għal setat tal-auditing. Pero din imminat il-possibilità biex wieħed tassew minn kmieni jagħmel investigazzjoni u jieħu intervenzjoni, il-Parlament u rapport tiegħu qed jagħti ċertu setat lill erostat biex ikun jista' jagħmel żjarat metodoloġiki bla dubju il rizorsi għandhom ikunu mirati fejn ikunu mixtieqa, però l-investigazzjoni għandha ssir meta ikun hemm is-suspett u mhux wara li jseħħu l-affarijiet. U fl-aħħar nett meta aħna nkunu nafa li eh, xi ħaġa titxebbaħ ma xi ħaġa li hija l-istess, imbagħad inkunu nistgħu naraw li l-livelli jkunu l-istess hemmhekk inkunu nistgħu nipparaganaw u naraw il-kontabiltajiet fuq il-karti u prassi oħra innovattivi. Grazzi. Grazie onorevole. Grazie tassew, issa nagħti l kelma l-Kummissarju Sur Rand. President, uh, honorable members. Onorevoli membri, President. Nixin nis-sinjura, nirringrazzja s-sinjura Karas u l-Bowles u tal għajmu daw il-kustjoni daqsek importanti dwar il-kwalità ta' data statistika ta' l-Eurostat. Nilqa u koll l-appoċ illi intom poġġejtu f'din l-opinjoni biex il-Kummissjoni ta' temenda il-proposta eh, anka dwar il-proċeduri ta' deficit eċċessiv. Nixtieq ngħid illi din hija l-ewwel proposta leġislattiva e, meta tiġi adottata tkun nistgħu nużawa bħala odda kif qalet is-Sinjura Bowles din kellna bżonna anka fil-passat. Il-proposta oriġinali saret fl-2005 imma din ġiet rifjutata mill-istati membri. Il-żmien imbidel u issa għanna appoċ wisa għal proposta anka minnaħat tal-Kunsill l-approċ ġenerali li ġie maqbul fil-Kunsil tal-Ekofin fit-8 ta' Ġunju il-ġimgħa l-oħra jikkonferma l-importanza li jkollna statistika ta' kwalità għolja fuq id-deficit tal-gvernijiet u jaraf ukoll ir-rwol tal-Komissjoni u tal-Eurostat f'dan għal dan l-iskop il-regolament li il-proposta regolament mill-Komissjoni Tati qed titlob aktar setat ta' eh, l-auditing għal Eurostat meta ikun hemm problemi bil-kwalità tad-data. Il-Kummissjoni Għalek tista taċċetta il-test tekst ta' kompromess il-Kummissjoni se tieħu aktar passi biex issaħħa il-kwalità tal-istatistika Ewropea għall-IDP ħajkun hemm rinforzar tal-riżorsi tal-personal li jitrattaw din dawn il-kustjonijiet permezz ta' tmexxija ta' persuni minn posta li jħor mod intern Il-Komissjoni ħata sikura l-integrazzjoni ta' aktar informazzjoni tal-data tad data biex titħol fl-inventarju tal-IDP kif hemm fil-regolament u jekk ikun hemm xi każ eċċezzjonali fejn hemm riskju jew problemi eh, fir-rigward tal-kwalità tad-data il-Eurostat allura ħajjuża is-setat kollha li għandu taħt ir-regoli ġodda li jinkludu wkoll dawk marbuta ma' l-auditing. Qabel ma nikkonkludi, nixtieq ngħid xi erba' kalmiet ġwa dwar suġġett topiku li hija l-Greċja. Ħanieħu biss minuta minn ħinkom. Kif tafu il-Kummissjoni għamlet xogħol fil-font eh, fuq l-istatistika matul eh, snin u l-regolament emendat għalek se għas fil-ġejjini eh, ċans ta' frodi jew manipulazzjoni tal-istatistika jew xi affarijiet irregolari oħra bħal dawn. il biraħ kien hemm żvilupp ġdid dwar il-Greċja tafu illi il-Moody's il greċja tafu illi il moodys il il moodys Eh, deċidow illi naqsu l-punti tal-Greċja u jiddowngradjawhom. Jina diskutejta di u kol ma l-kollega tiegħi Michel Barnier u l-President tal-Kommissjoni il-deċiżjoni tal-Mudi hija kemm ta' sorpriża u ta' sfortuna wara li qed isseħ wara l-ftehim li sar dwar il-programm ta' ġustament makroekonomiku bejn il-Greċja u il-Kummissjoni li sibi u l-IMF. Il-miżuri li ttieħdu mill-Gvern Grek juru l-impenn tagħhom biex jimplementaw l-istrateġija biex jirriformaw l-istatistika tagħhom jistabilizzaw il-finanzi pubbliċi u jkollhom ukoll eh, u jimxu fi triq sosten sostenibli. Id-deċiżjoni tal-Moody's hija waħda inkonsistenti mal dak li mal-bond yields sovrani tal-Greċja illi issa naqsu ħafna minn meta beda dan il-programm hawnhekk itqajmu kustjonijiet tal-irwol tal-credit rating agencies. Dawn il-kustjonijiet aħna ħan issuhom eh, fil-ħsibijiet tagħna għal-rwol fil-ġejjini ta' daw il-credit agencies. ħarsu lejn l-iżvilupp tal-kompetizzjoni f'dan is-settur li huwa konċentrat ħafna bħalissa u trasparenza fir-rigward il-konflitt tal-interessi minħabba li s-sistema hija eh, bażata fuq payer issuer model. Ħani konkludi, President, billi eh, illi huwa importanti ħafna li ikonna data statistika li tkun li wieħed jista' jsaraħ moħħu fuqha. Din hija kruċjali biex eh, ikonna monitoraġġ eh, tajjeb ekonomiku tal-Unjoni Ewropea kif għalis l karas għalek din l-emenda dwar is-setat tal-Eurostat hija parti mit-tisħiħ tal-gvernanza ekonomika fl-Ewropa illi ija għan importanti u neċessarju. Grazzi. Signor Kommissarju, la parola o... Issana til kelma lill-onorevoli Sur Edward Cicluna għal żewġ minuti. Thank you, Mr. President. I'm glad the Commission has provided... Aħna nafu li l-Kommissjoni tatna proposti leġislattivi biex namlu nsaħħu l-Eurostat. L-kwalità ta' governanza statistika tinsa fil-qalba tal-krizi fil zona l-euro. U ma memx dubju li l-Eurostat għandu jkollu setat aktar wisa b'mod partikolari biex tagħmel spazzjonijiet fil-lok fil-stati membri, pero daw m'għandhomx ikunu biss mal-uffiċjali mal-Ministeri tal-Finanzi jew inkella l-Uffiċi ta' Statistika Nazzjonali jew inkella Kooperazzjoni tal-Istat. Għandu jminklu ninkludu kol jekk ix-xogħol iħoss, in-nies iħossu li dawn ikunu xira għandu jkunu mad trade unions, in-nies li jaħdmu fl-ekonomija, etc. etc. Il-credit trading agencies fil-fatt huma importanti li tqisu. Aħna jrid ikollna sistema tajba ta' kontabilità li tiġi użata minn isnaħa tal-istati membri bbażata fuq metodu ta' kontabilità standardizzata u maqbula mill-naħa tal-Kummissjoni tal-Parlament Da mandux japplika biss għal rapporti finanzjari kif insibu minnaħat tal-Kommissjoni, imma għandhom ikunu użati u kol fl-istati membri u fl-setturi privati infusom. Ma dawn l-axar xur, l-ħolqin tal-zona tal-euro u l-introduzzjoni tal-euro, aħna skoprejna dawn id-djufijiet fis-sistema li qed waslu għal ħafna dannu dawn nuqqasijiet njirajnjom minħabba il-sens falsa sigurta ta' Europe saħħita rridu nassikuraw li fil-ġejjeni is-swieq jafdaw il-tbassir tal-gvernijiet u tal-istatistika għallek irridu nikkoreġu dawn id-djuffijiet u naqasijiet u mill-aktar ħeffa għallek nħedġeċ il komissjoni biex tkompli taħdem mill-qrib mal-Parlament u l-Kunsil sabiex jisolvu dawn il-problemi burġenza. Grazie onorevole Scicluna, la parola ora per un minuto l'onorevole... Tassew is-sanat il-kelma lil sinjura Silvi Gular. Sinjura Presid Sir President, Kummissarju, il-kriżi preżenti fi zona tal-euro mhix eh, purament minħabba il-problema tal-istatistika, però hemm konsegwenzi serji fuq livell ekonomiku, però anki l-kredibilità tal-Unjoni Ewropea. U hawnhekk aħna qed insibu li hemm problema kbira, problema fil-mod kif l-Unjoni Ewropea taħdem illum. Il-gvernijiet qed jagħmlu wediet lill-ċittadini tagħhom u jagħmlu tajjeb għaliex eh, jgħidu li ħajkollhom jieħdu kontroll ibes u jagħmlu verifiki oħra Mbagħad qed nisimgħu wkoll it-talbi ta' Trajka Manol, jiġifieri tlita punt zero, applikazzjoni verament stretta ta' dawn l-applikazzjonijiet. U għalhekk aħna din nisimgħu li il-mod kif l-affarijiet mexi mhux mhux wisq. U għalhekk aħna qegħdin qed nappoġġjaw din ir-riżoluzzjoni, aħna rridu naraw seta ta' investigazzjoni għal l-Eurostat, seta sħaħ, għal-Kummissjoni u kol biex ikun hemm livelli jendaqs. Jekk aħna mhux ħajkonna din din ir-riġidà fil-ġabra tad-dejta li wedit li saru fuq din is-serjetà mhux se tinżamm iċ-ċittadini ser jintfixklu u l-Unjoni Ewropea ħadd fuq ġieħa. Grazzi tassew, issa s-sur Obermeyer għal-minuta. Ministru President, id-dibattitu fuq il-fat li nestendu setata l-Eurostat miex verament tilqa u tħaddan il-problema. L-istati membri jistaw jilabu ċertu lobbiet fuq l-numri tal-istatistika u għalhekk din dejjem għandha tiġi kontrollata u verifikata. Il-kwistjoni tal-Greċja ma tintitolanniex biex ninjuraw is-setat tal-istati membri, is-setat nazzjonali, il-strutturi soċ-ekonomiċi tal-Istati membri normalment huma differenti u l-bekk l-Eurostat għanda taref din ir-realtà. Persuna li mhix impjegata fil-Londra hija differenti minn dik li mhix impjegata fil- Pariġa għaliex il kriterju ma differenti u r-realtajiet soċi-ekonomiċi huma wkoll differenti bejn dawk li aħna nsejħulhom il-muniti hard and soft għalhekk l-Eurostat m'għandix tintrabat biss fuq il-paragun li tista' tagħmel, għandha tħares aktar lejn il-kundizzjonijiet bażiċi fil-pajjiż differenti. Grazzi sa signora Podimata għal minuta u nofs. Grazzi President Komissarju, l-għan let nixtieq eh, ngħid kemm jiena sodisfatta eh, għal-kommenti li inti għamilta eh, qabel dwar il-deċiżjoni mhux ġustifikata tal-bieraħ mill-Aġenzija tar-rating Moody's illi deċidiet illi tnaqas il-punti eh, tal-Greċja fuq kriterji li għazbis kienu intitolati tajjeb. U għalek eh, Eh, tajjeb li aħna naraw dawn l-affarijiet eh, sow anka il-sovranità ekonomika tagħna u naraw illi ikonna aġenzija jew korp li jagħmel il-ratings huwa. Dwar il-kwalità tal-data u il-setat tal-Eurostat nafu li e, qed inħarsu lej il-Greċja pala l-punt ċentrali u pala membru Grek jiena ma nuhux pjaċir li il-Greċja tintuża bħala eżempju li wieħed irid jevita fil-matul dan id-dibattitu kifet inti il-gvern Grek fu u ġibet l-attenzjoni għal din il-problema u anka miżuri jibsin biex jirrimedja l-affarijiet. L-ONET per billi irranġa il-kolb ta' statistika u għamlu indipendenti eh, mill-Parlament Greka. Dan kollu biex jassikura illi il-responsabiltajiet ikunu ċari Dan ħa iż-żmien ovvjament anka fuq livell Ewropew kien hemm eh, dewmin u kien hemm anka eh, toqob fl-informazzjoni. Grazzi ħafna għal minuta l kellim li jmiss. <clears throat> Grazzi, President. Nixtieq eh, li nitkellem b'mod aktar pragmatiku. Il-Komissarju l l-oħra qali li ħajkun hemm Eh, ħajġu ċekjati l-istatistika tal-Bulgarija mill-Eurostat. Sfortunament il-Komissarju ma qalx għalfejn ħajkun hemm din eżaminazzjoni speċjali fuq il-Bulgarija li kiena nixtieq nistaqsih xi kriterji eh, użat il-Kummissjoni biex jimmiraw lejn il-Bulgarija u jħarsu lejha bħala post fej ma hemm statistika li wieħed jista' jserraħ eh, moħħu fuqha l-Bulgarija huwa pajjiż stabbilit eh, tajjeb ħafna fil-Balkani. Eh, eh, għalfejn qed issir din il-ħaġa nafu li fil-Greċja kien hemm problema veru Imma jekk ħanoqogħdu nużaw kriterji bħal dawn biex nimmiraw lejn il-Bulgarija, dan jista' jinfluwenza wkoll anka il ratings il punti tal-Bulgarija. Il-kellem li jmiss sur Ludvingsen. Grazzi ħafna President. Hemm miżuri sempliċi li wieħed irid jieħu biex eh, jiġġenera l-istabilta fl-Unjoni Ewropea waħda mill-aktar faċli u importanti hija eh, li intajbu l-kwalità tal-istatistika fil-qasam ekonomiku u hawnhekk huwa din hija ħaġa faċli li ssir li għet tajjeb is-sitwazzjoni b'mod tajjeb. Għalhekk jiena nilqa is-sinjali pożittivi kemm inħat tal-Kunsil kif ukoll mill-Kommissjoni ta' tiegħi li aħna nkunu nistgħu nilqu ftehim malajr fuq pakketa' miżuri li tejbu il-livelli ta' kwalità tal-istatistika b'mod konsiderevoli importanti li nsaħħu il-poteri eh, u l ruol tal-Eurostat dawn għandhom ikompli jkopperaw mal-korpi ta' statistika nazzjonali imma il-ġerarkija u l-deċiżjonijiet u l-livelli tagħhom irridu jkunu aktar ċari. Il-Eurostat irrid ikun Eh, eh, implikat fil-din id-dejta li tiġi provduta jkunu jistaw jeżaminawa u jkunu sikuri li jistaw jagħmlu investigazzjoni fej il-kwalità ma tkunx sikura. Dan eh, biex isir ikonna aktar riżorsi u l-kwalità ta' livell ola ta' statistika għandha bżonn għalhekk ta' livell li ta' investiment tkonna pjan tajjeb, intejbu l-kapaċità u jkollna budget illi uh, jagħtina il-lok illi nagħmlu dan it-titjib. Il-statistika sissa aħna ma nix lejha bħala priorità f'dan il-qasam li qed inħarsu l illum u nispera illi jkun hemm aktar rizorsi għal dan il għan Grazie ħafna naddu issa għal catch DI. Naddi il-mikrofon uh, Milton. President, aħna nafu illi il-regolament fuq il-kwalità tal-istatistika uh, uh, u hija parti mill Anzi, u l-proċedura tad deficit tal-budget tiġi imtejba. Il-revizjoni hija waħda urġenti mingħajr statistika li wieħed jista' jqabbilha eh, mhux ma jistax ikollna miżuri ċari, però qed ikollna kontrolli, eh, kontrolli biex naraw eh, u nevalwaw u niverifikaw id-dejta li tkun diħla mill-istati membri differenti. Ma ridux situazzjoni fej isir eh, frodi jew ifalsifikar fuq ehm, statistika illi ehm, fuqa jittieħdu deċiżjonijiet kbar il-kwalità hija waħda importanti ħafna. Iridu nieħdu l-passi neċessari fir rigward tal-Eurostat u mhux ma jfissirx li aħna qegħdin nindaħlu fis-sovranità tal-pajjiżi stati membri. Nadwar kellim li jmiss. Kallima li, jmiss. Sir President, naħseb illi għanna nirringrazzaw il-Komissjoni għax uh, imxejna il-qoddim b'mod veloċi xie xurilu konna nikonsidraw li jekk nintervjenu fid-data sta statis, data eh, statistika tal-istat membru, inkunu qegħdin nindaħlu fis-sovranità tal-pajjiż. Għalhekk eh, din il-bidla issa hija pass fid-direzzjoni it-tajba. Jekk ma naġixxux b'dan il-mod u u eh, nimxu biss ma dak li kun qed jingħata mill-istati membri bajnejna magħluqin, allura eh, aħna nitilfu il-kredibilta tagħna. nix noqogħdu però natu tort lil Greċja il-ċittadini Grigi ħadu deċiżjonijiet diffiċli ħafna. Għanna bżon u kol nedukaw il-ċittadini biex ikunu konxi mill-ekonomija. Eh, Grazie ħafna il-komissarju Ren. Jekk joġobkom zommu l-kwiet jgħid il-President. <clears throat> Grazzi, President. Onorevoli membri. Nixtieq nirringrazzjakom tad dibattitu sostantiv u tal-appoċ għal din il-proposta biex insaħħu il-setat tal-Eurostat Jiena naqbel ma' Sinjura Jakonsari rajna bidla vera, bidla kulturali fir rigward tal-attitudni e, fil-koordinazzjoni ekonomika u l-politika marbuta maħħa fl-Unjoni Ewropea. Dan huwa importanti ħafna biex naqdu il- l-Unjoni Monetarja. Kienem punti illi uh, semmow fihom il-Greċja u l-Bulgarija u nixtieq niċċara u nirrispondi xiftit mill-kussjonijiet u l-punti li tqajmu dwar il-Greċja. Mussa not nitħol fil-istoria twila ta' din is-saga u eh, U naqbel ma dawk li qalu li mhux ġust li noqogħdu nsemmu il-ħin kollu il-Greċja meta issa l-Greċja miexja eh, fi triq tajba u qed timplementa il-programm. Għandha bżonn l appoċ u għandna bżonn nuruha kreditu, mhux noqogħdu maqdruwa Issa dwar l-istatistika aħna qegħdin naħdmu mal-awtoritajiet gregi. għamina eh, żjarat varji matul din ix-xitwa u anka fir-rebbija u bilna riċenti fuq pjan ta' azzjoni illi ħaj jgħin il-sistema ta' statistika grega u jtejjeb u kol il-statistika finanzjarja publika grega. Dwar il-Bulgarija, it-ħassib tana għandu xjaqsam ma' żewġ aspetti tal-bassir tal-budget. Nispera illi il-membri bulgari tal-parlament edin jisimawx edan nejt jiena dwar il-proċeduri tal-budget tal-deficit eccessiv il-Kummissjoni l-ewwel eh, ġiet informata tard ħafna dwar il- il-revizjonijiet fil-budget li kienu eh, qed jivjolaw qed jiksru anzi trattat. Hemm ħafna storbju fil-kamra diffiċli biex l-interpretu jinterpreta. il-tieni il-Bulgarija eh, għamlet revizjoni tal-budget għal-2010 u għalbitu minn wieħed bilanċjat għal ieħor b'deficit. Dan sar 50 ġimat minkejja x-xenarju makroekonomiku li kien tip jew baqa konsistenti. Għalhekk il-Kummissjoni bħalissa mhijiex f'pożizzjoni illi tevalwa il-pjanijiet tal-baġit tal-Bulgarija għal din is-sena. il Eh, il-żjara tal-Eurostat ġol Bulgarija mista tindirizza differenzi u l-kwistjonijiet tal-previżjoni tal-2010. Din mhijiex kwistjoni ta' statistika. L-Eurostat se jiffoka fuq ir-riski potenzjali eh, dwar il-data li għanna tal-passat dwar il-deficit eċessiv u għandhom xaqsmu ma' kontratti governattivi eh, eh, fil-passat jiena grat ħafna lejn din eh, l-interess, dan l-interess fuq il-pozizjoni tal-Bulgarija fis-swieq. Skont informazzjoni mill-autoritajiet tal-Bulgarija, il-konklużjoni tal-audit tagħhom interni se jsiru sal-aħħar tas-sajf u ir-riżultati ta' dawn il-lodi ta' jintużaw mill-Eurostat fil-zjara tagħhom lejn Bulgarija. Eh, wara li nataw is-setat eh, lil Eurostat jidawn eh, dawn ikunu jistaw jużawhom kif hemm bżonn fix-xogħol tagħhom. Sinjuri għal darboħra, nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom u tal-appoċ eh, għawi tagħkom ta'kom għal proposta ta'na li hija l-ewwel eh, tip ta' leġislazzjoni fil-Kummissjoni ta' Barroso. L-adozzjoni tagħha huwa importanti ħafna biex ikonna eh, Unjoni Monetarja u Ekonomika Ewropea tajba. Grazzi ħafna. Grazzi Sur Kommissarju, anki għal ġenerożità tiegħek. Fil-semna aħna smajnik pero mhux b'attenzjoni sħiħa u jiddispjaċini ħafna li ngħid li meta jkollna intervent fl-awla jkollna manifestazzjoni bħal ċabċib fis-sessjoni li m'għandhom xejn x'jaqsmu fuq l-intervent li tkun qed tissir fix waqt ix-xogħol tagħna. Għalhekk dan l-istadju nista' ngħid li l-diskussjoni ġiet konkluża il-deċiżjonijiet fuq daw is-suġġetti ser isiru filgħodu għada filgħodu nissospendi s-seduta u nieqfu għal żewġ minuti u mbagħad nerġgħu nibdew sabiex nibdew bil-votazzjoni. Grazzi.